Mesdames et messieurs. Signori, nerġaw nkomplu bis-seduta tagħna u eh, l-aġenda eh, skużawni il-minuti tal-seduta tal-bieraħ eh, huma disponibbli tqasmu u um, jekk ma wħadd li jikkumenta fuqhom mela dawn il-minuti huma